Gwe, aħna irċevejna il-ħatra fil-komitati u delegazzjoniet parlamentari. Ġvin nixtiqkom teħdu nota ta' dan. Nixtieq ukoll ngħidilkom li il-kollega tagħna Sinjora Kladel Xilanski u Jaċik Filosofi u Spinjef Zjobro issieħbu il-grupp tal-ESE mill-29 ta' Diċembru tal-2011. Jena u konx informakom li skon